mistoqsija eh, bil-fom. Qed nitkellmu fuq id-dimensjoni tal-ġenri fil-qasam tat-traffikar tal-bnedmin. Oriġinarjament, eh, it tfassil kim il-Komitat FEM l-ewwel net nixtieq Naddi il-kelma lis sinjura Bada għandek ħames minuti, grazzi ħafna u grazzi komissar tal-ġej ta' unnek tkellimna bħalu Wada min rapport zal eh, dan il-rapport implementazzjoni fuq l-Anti-Trafficking li se tkun ehm, luqa iktar tard din is-sena, jina kontenta li eh, smajt dak li għandek xtajt tu għahna aħna għanna l-protezzjoni għal dawn il-vitmi ma fil-2011 direttiva tal-kontra traffikar globalment kienet eh, mifuma bħala l-istandard internazzjonali għall-adozzjoni ta' approċċ fuq il-ġeneri anki jekk in-natura tar-reat tfisser li ma nistgħux ikonna data li joddu fuq il-vitmi. Imma rapport iktar sena għalet li bejn l-2010 l-2012 kienem iktar minn 30.000 vitmi reġistrati f'28 stat membru, 80% kienu nisa. Dawn iċ-ċifri ovvjament ma jinkludux il-numri kbar ta' vittmi li ma jiġux identifikati mill-awtoritajiet bħala vittmi ta' traffikar tal-bedmin, anki jekk il-vittmi jivvarjaw jikkontrollawhom għal raġunijiet vari ma nistgħux ninjoraw id-dimensjoni tal-ġeneri ta' dan ir-reat. Il-maġġoranza 69% tagħhom identifikati kienu traffikati għal sfruttament sesswali u 95% ta' din iċ-ċifra kienu nisa. Dawn il-ċifri juru illi tajba kemmi tajba l-Unjoni Ewropea ma tiġi biex tattatta l fil ma nistgħux noqogħdu bidejna fuq saqna u la darba dan ir-reat jikostitwixxi abbuż enormi tal-ittijiet tal-bniedem ikompli huwa taqliħ enormi traffikanti. Ix-xogħol tagħna biex nipproteġu l-vittmi jista' jkun wieħed għandu jkun wieħed sostenut. Għaliex qegħdin nittolleraw inqas tampen min-naħa tal-awtorit nazzjonali? Għaliex eh, dawn iċ-ċifri ma jiġux biex eh, identifikati biex laħmu d-dejta tagħna hemm sentiment bi qed jagħmlu ħafna biex irdu eh, din il-pjaga imma oħrajn qed jirrasnu l-enerġija tagħhom biex jirrikonoxxu dan ir-reat. Għandhom bżonn ta' iktar provi biex jgħaddu għall-azzjoni reali l-gvernijiet tagħhom diġà impenjaw ruhom biex jisalvaw dawn il-vitmi u jkollhom persekuzzjoni tal-vitmi tal skużawni tal-traffikanti. Dawn in-nies ishom bagalja biss, isom xi pakket qed jistennew il-ġustizzja u għalhekk l-evidenza turina l-traffika tal-bnedmin hija xi ħaġa l-ċittadini jitolbu li jkun hemm azzjoni fuqha. Fuq livell tal-Unjoni Ewropea, meta naraw li huma l-prioritajiet it-traffikar tal-bnedmin dejjem hija waħda mill-prioritajiet ewlenin. In-natura transkonfinat dawn ir-reati jfisser li ma nistgħu nindirizzaw l eruq tar-raġuni is-salvataġġ u l-kastik tal-traffikanti jekk naħdmu fil-pajjiżi ta' destinazzjoni fil-pajjiżi ta' oriġini u għalhekk il-Kummissjoni hemm bżonn taġġel u toħroġ b'strateġija ta' wara l-2016 għal erda ta' traffikar ta' bnedmin aħna fil-parlament jistennaw proposti biex nkunu nistaw naħdmu rib ħafna biex tassew inwafqu eh, din eh, dan il-kummerċ vili u jkun hemm monitoraġġ tad direttiva ta' kontra traffikar f'kull stat membru. Nittamaw li ix-xogħol futur tal-Parlament ikun jista' ilaħħam din il-ħidma. It-traffikar huwa reat fuq eh, l-iktar vulnerabbli u dawn il-vitmi jistħoqilhom protezzjoni aħjar ma ma nistgħux nagħmlu hekk mod effettiv jekk ma nkunux nafu sitwazzjoni kif inhi f'kull stat membru. Ewa importanti waqt id-debattitu tagħna li nżommu f'moħħna fuq il-kontrabandu eh, illi it-traffikar tal-medmin tas kummerċ vili illi jabbuża il-vitmi drittijiet tal-bniedem wala kummissarju aħna nistennew bil-ħerqa illi eh, naħdmu miegħek biex nkunu nistgħu trassom nittrattaw dan ir-reat. Grazzi ħafna lilek, Sinjura Bede. Nilqa' il-Kummissarju Dimitris Avramopoulos u l-kelma. Grazie ħafna, Signor President. Onorevoli membri ta' dan il-Parlament, permettili biex nibda berli ningrazzja l-Signora Bada tal-li iħad din inizjattiva u resqet din mistoqsija bil-fom l-ewwel net. Nixtieq nirringrazzakom il-koll tal-interess akkanit eh, ta'kom dan is-suġġett ta' traffikar tal-bedmin u tal-li zammejtu dejjem din bħala priorita u linja tal-Unjoni Ewropea. Għanet kemmu, sinċerament. Il-traffikar tal-bnedmin ifisser il-beħ u x-xiri ta' nis u ta' servizzi tagħhom. Il-traffikar fil-bnedmin huwa projbit biċ-ċar fl-Unjoni Ewropea garantit mill-karta ta' dritt tal-bniedem u traffikar e, ifisser ksur ta' dawn dritt tal-bniedem. Ma fl-istess waqt. Din hija għamla serja ta' kriminalità organizzata stipulata fit-trattati tal-Unjoni Ewropea. Da, dan ir-reat ta' smerija ma kieku ma jesistix minnar il-liħ enormi għal traffikanti u it-talba ta' kull tip ta' sfruttament. Jekk nixtiequ niprevjenu nraslu li kunem iktar vitmi ta' dawn it-traffikanti għandna bżonn insegwu it-traċċa tal-flus. Il-perspettiva legali u legali għalhekk għandna bżonn nraslu dawn il-flussi. It-traffikar fil-bnedmin issa jagħmel parti integrali tal-aġenda tal-Unjoni Ewropea fuq il-migrazzjoni kif ukoll tal-Aġenda Ewropea fuq is-sigurtà fil-fatt huwa fenomenu li għandu rabtiet ċari ma' ħafna oqsma ta' politika li l-in u l-barra mill-Unjoni Ewropea. Id-dejta mill-Eurostat tajdinna illi għall-2010 sal-2012 28 stat membru reġistraw 3146 vittmi. 80% ta' dawn ta' dawn il-vitmi huma nisa. U 70% ta' traffikanti huma irġiel. 60% tal-vitmi reġistrati huma tfal subinu bnit. Id-dejta turina illi l-iktar għamla mifruxa ta' sfruttament u għal sfruttament eh, sessuali 69% tfal u bniet tfal tfajliet u nisa huma il-vitmi 95%. Iktar minn 1000 vitmi ta' tfal ġew traffikati għal sfruttament sessuali. Din id-dejta biċċar turi dimensjoni qawwija ta' ġenri fit-traffikar tal-bnedmin permettu li nitkellem sinċerament. L-Unjoni Ewropea rikonoxxiet li traffikar fil-bnedmin hija forma strutturali ta' violenza kontra n-nisa. Tinibixxi serjament il-ħila tan nisa li gawdu mid-drittijiet u mill-libertà fuq uh, indaqs mal-ġil. Il-ġenri u kol għandu rwol f'kull stadju tal-proċess ta' traffikar. Għax iżid il-vulnerabilità għat traffikar u il-aħam il-sfruttament u l-effettività ta' appoġġ. Jiena gburi ngħid illi l-Kummissjoni Ewropea kisbet ħafna affarijiet, għamlet ħafna affarijiet u l-servizzi tiegħi jkomplu jaħdmu ċerta ambizzjoni għanna għafas politiku illi huwa gwidat mid-direttiva tal-Unjoni Ewropea kontra traffikar kif ukoll strateġija Ewropea għal erda ta' traffikar fil-bnedmin 2012-2016. Id-direttiva ta' kontra traffikar hija bażi ta' drittijiet tal-bniedem u fokata fuq il-vitmi hija speċifika l-ġeneru u sensittiva lin tfal Il-skadenza trasposizjoni ta' din id-direttiva waqt 6 ta' april 2013. Minajr domin il-Kommissjoni bħala gwardjan ta' trattati tal-Unjoni Ewropea ta' tbiddu għal proċeduri na' kontent narafkom illi sissa 25 stati membri diġa' informaw uffiċjalment il-Kummissjoni illi għamlu trasposizzjoni sħiħa fuq livell nazzjonali. Biss żewġ stati membri ma notifikawx il-Kummissjoni. Is-servizzi tiegħi attwalment qed janalizzaw l-informazzjoni provduta mill-istati membri kollha u maħniġ se noqogħdu lura milli nieħdu l-passi kollha neċessarji biex niżguraw li kun hemm trasposizzjoni sħiħa u applikazzjoni tal-liġijiet tal-Unjoni Ewropea. Il-Kummissjoni Ewropea se tressa dawn ir-rapporti lil parlament Ewropew kif ukoll il-Kunsill. L-ewwel net. Fil-bidu tal-2016 l-ewwel rapport l-Unjoni Ewropea fil-progress miksub fl-indirizzar ta' traffikar tal-bnedmin skont l-artiklu 20 tad direttiva siġi mressaq l-Istati membri kif ukoll is-soċjetà ċivili kif qed tiġi rappreżentata fuq il-pjattaforma tal-Soċjetà Ċivili Ewropea ris informazzjoni l-koordinatur tal-Unjoni Ewropea għal kontra traffikar skont l-artiklu 20 u r rapport qed jiġi mlesti mis-servizzi tiegħi. Dan ir-rapport se jindirizza id-dimensjoni tal-ġeneri kif ukoll il konsiderazzjoni rilevanti. Tinnet. Il-Kummissjoni Ewropea se tressa rapport unifikat skont l-artiklu 23 tad-direttiva l-2016. Dan ir-rapport se jvaluta il-miżuri meħudin mill-Istati membri biex jirrispettaw id-direttiva ta' kontra traffikar se jivvalutaw ukoll l-impatt tal-leġiżlazzjoni nazzjonali li kriminalizzaw dawk li jużaw is-servizzi tal-vittmi ta' traffikar, kif ukoll il-prevenzjoni ta' dan ir-rejat u jekk ikun neċessarju jkun hemm proposti addizzjonali. Dan ir-rapport se jindirizza wkoll id-dimensjoni tal-ġenri ta' traffikar tal-bnedmin, mod partikolari l-miżuri biex innaqsu it-talba it talba illi ovvjament edha fl-iruq ta' kull tip ta' sfruttament. Id-direttiva tal-Unjoni Ewropea kontra traffikar tressa obbligu legali biex innaqqas it-talba illi tlaħam sfruttament tikkonsidra tikkriminalizza dawk illi jafu li qed jużaw is-servizzi tal-vitmi. Id-direttiva ta' sanzjonijiet ta' dawk li jimpjegaw jikkriminalizza diġà dawk illi eh, jimpjegaw u jafu li jimpjegaw il-vitmi ta' traffikata bimmin li huma ċittadini minn pajjiżi terzi. Servizzi tiegħi diġà um, ehm, risqu rapport li għandu l-input ta' istituzzjonijiet akademiċi, per eżempju dawn id-dimensjonijiet tal-ġenri ta' traffikat imtnieda ma' skopijiet ta' sfruttament sesswali u kol miżuri biex innaqsu talba illi u kol iżid ma' dan is-sfruttament. L-istudju u li konsidra ir-rakkomandazzjoni ta' dan il-Parlament fir-riżoluzzjoni ta' frar ta' l-2014 fuq il-prostituzzjoni u l-sfruttament sessuali u l-impatt fuq l-ugwaljanza bejn is-sessi. L-istudju se jiġi finalizzat sal-aħħar ta' din is-sena. Is-strateġija ta' kontra traffika tal-Unjoni Ewropea tiġi fit-tmiem daħħa fl-2016. Kif jiġi stipulat fil-Aġenda Ewropej għas-Sigurtà u Migrazzjoni, aħna se nadottaw strateġija l wara l-2016 u niżguraw illi nikkonsultaw mal-partijiet kollha interessati u niżguraw illi dan il-Parlament u kol siġi aġġornat minn sviluppi eventwali. Id-dimensjoni tal-ġenri tirrappreżenta wkoll importanza fl-approċċ tagħna wara l-2016, sinjuri, huwa imperattiv illi nkomplu għaddejjin bil-ħidma tagħna u naslu għal riżultati jistoħqilhom da kollu l-vitmi u s-soċjetajiet tagħna, it-tfal tagħna kif ukoll għal ġenerazzjonijiet fil-futur grazzi ħafna tal-attenzjoni tagħkom. Kasanam bista xhur. Grazzi ħafna sur Kommissarju. Iva jina kont kontenta ħafna Illi smajt li nistaw nieħdu miżuri konkreti biex nevitaw il-vulnerabilità tan-nisa dan huwa dmir importanti ħafna sa komplu għaddejjin bil-kellima mill-gruppi politiċi l-ewwel fisem PPE, e, signora Korazza Bilt, nadilek il-kelma. Grazie ħafna, signora President, sur komissar traffika tal-bnedmin sar saru dawn il-vittmi saru l-sira ta' dawn iż-żminijiet, iċ-ċifri jiskantawna u jaqsmulna qalbna. Il-grupp eh, tiegħi jilqa determinazzjoni tiegħek biex nirrispettaw eh, il-perspettiva tal-ġeneri. Aħna nkwetati wkoll dinja kriminalità organizzata serja b'dimensjoni transkonfinali għandna bżonn trattawa kif inhi mill-istati membri kollha u in-networks għandhom bżonn ta' tweġiba komuni Ewropea iktar preżenza tal-Pulizija tal-Ġudikatura bl-Europol u bl-Eurojust u bil-Frontex u għalhekk wasal il-waqt illi niksru din l-impunità ma jridx ikun hemm post fejn dawn in-nies jistgħu jaħbu fl-Ewropa. U għalhekk aħna qed nagħmlu talba lilek sur komissarju biex tippreżenta r-rapport u taġġel biex ikun hemm perspettiva ċara fuq il-ġenri għas sfruttament sesswali kif għattint hija waħda mir-raġunijiet il kbar ta' traffikar, imma anke l-protezzjoni tal-vitmi, il-bniet, it-tfajliet, in-nisa, ħtiġijiet speċjali u innaqsu wkoll din l-offerta u l-provista u r-responsabilità tkun anki fuq l-utenti. Maġġoranza tal-vitmi ta' traffikata tal-bedmini komplu jkunu nisa u tfajliet u iktar u iktar migranti u għalhekk l-istrateġija l-ġdida tiegħek kontra traffikar għanda bżonn ikollha dimensjoni ta' ġeneri kriminalizza dazzjoni, eh, traffikar tal-fondi kif għattint. Aħna se nkomplu nkunu impenjati tolleranza zero fi traffikar tal-bredmin biex id-drittijiet tal-ġeneri jibqgħu fuq l-aġenda tagħna. Ħadd ma jt ikun trattat ħażin sfruttat waqt li tiġi hawnhekk għas-sikurezza fl-Ewropa. Grazzi. Mux padig, eh, Honeyball. Grazie ħafna issa fisem l-SND, l-Onorevoli Hannibal. Grazie ħafna, Presidentu jena nilqa dak il-għalet għal il-Kommissarju u l-azzjoni li se jieħu speċjalment l intenzjoniet tiegħek biex tiżgura li responsabilta tkun eh, fuq spallejn l-utenti mhux fuq il-vittmi u kif għattint it-traffikar u hija kwistjoni ta' ġenri għal nisa u importanti ħafna li naħdmu fl-Ewropa kollha kemmi biex nitrattaw it-traffikar u nirrikonoxxu dawn it-tattiċi emerġenti ta' traffikanti stess illi dejjem isom eh, dejjem eh, jaħsbuha qabilna. U għalhekk jiena narrappreżenta Londra li hija destinazzjoni ewlenija traffikanti u għax l-Unjoni Ewropea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 Aziz Kommissarju, jiena kontenta li nisma illi tindirezza it-talba. Li mi it-talba f'dan il-qasam? Il-pims ġifiri imma hemm liġi li qed jixtru s-sess u għalhekk għandna bżonn nimiraw is-suq u rapport Hannibal kif qal eh, l-sena l-oħra il-modelli nordiċi li kriminalizzaw il-pims kif ukoll dawk li jixtru servizzi ta' prostituzzjoni kienu effettiva ħafna biex indirizzaw it-talba. U għalhekk il-Kummissjoni suppost tagħmel biex timmira it-talba għal beħ ta' nisa u tfalit fl-industrija ta' sess issa eh, ma minnix biżejjed. Jina smajt ukoll fuq ir-riċerka fidejn il-lobbyist u riċerkaturi illi mumiex eh, qed jagħmlu x-xogħol tajjeb. Jiena mħasba so, naħsibx li minnajt tlaqliq nista' ngħidlek illi m'għandniex bżonn ta' iktar kontrolli fuq il-frontieri u pulizija għandna bżonn inqas bordelli u għalhekk għandna bżonn dialogu kostruttiv miegħek biex naraw kif nistgħu nagħmlu differenza tfallit u għan-nisa fl-Ewropa. Grazzi. Következő hozzászólónk Burzki. Grazzi, u s-sor kellima li missija sinjura Burzon dak il-kelma libertà ta' moviment bej pajjiżi qed jinkoraġixxi u għamina possibbli għal il kriminalità kemm tkun perpetrata kontra rġiel, nisa, tfal, subin jew bniet, hemm il-possibilità meta ma jkollokx verifiki fuq il-frontieri għamilha iktar possibbli u faċli biex ikun hemm dan il-moviment. Il-Gvern tar Renju Unit qed jgħid u jammetti illi dan il-moviment tal-libertà, dan il-libertà ta' moviment edatejn tgħin lin-nies u rapport biex jamlu iwet u daw reati u mir rapport qed jgħidu li libertà ta' moviment fil-fatt qiegħda b'mod estensiv qed jiġi abbużat minn kriminalità organizzata biex għat-trasport ta' traffikar vittmi ta' traffikar ta' bnedmin drogi u frodi prodotti frodolenti fl-Renju Uniti. Renju Unit Eh, dan qed inaqqas l-opportunitajiet ta' wieħed li jinduna 68% li huma ta' bnedmin li huma eh, traffikati huma nisa u dinja ħaġa eh, ta' verament ta' min jibża minna. Ġifieri rridu noqogħdu il-Kummissjoni għandha toqgħod attenta mhux wis għandha bżonn toqgħod attenta fuq liema ġeneri l-iktar li qegħdin jiġu traffikati imma il Dan il- il-regolamenti dwar il-libertà ta' moviment bej il-frontieri tagħna. Dan huwa id-deterrent l-iktar effettiv u b'dan il-mod kif din il-forma ta' skavitu tal-ġurnata tal-lum tiġi kontrollata grazzi. Grazzi, l-kellima li jmiss, signor Bizzotto. Grazzi, President nitkellmu b'dan fuq dan is-suġġett daqshekk importanti quddiem għal 15 ir-ruħ pereżenti huwa umiljanti mhux għalija imma naħseb li huwa umiljanti għall Parlament Ewropew nirrappreżentaw anke l fatt ta' drittijiet tal-bniedem dinja ħaġa inaċċettabbli hemm bżonn allura dinja Ewropa ipokrita għawnek qed namlu biss biex naħbu kuxjenza li hija eh, imtebba bid demm huwa ċar li hemm sistema kriminali li tispekula fuq daqshekk nies vittmi. L-2015 iwaslu fl-Ewropa 250 elf immigrant, ħafna minnhom qasmu l mediterrant għalmenu 300 ruħ mietu fit-traġett irridu edin situazzjoni irridu natu merba l miljoni ta' rifugġat li ġejjin mill-Afrika u l-Afrika tiġi qed tiġi spopolata minħabba l-bandira tal-ISIS li għaddejja fl-Afrika. Ma nistgħux noqogħdu nistennew daw l-affarijiet għaddejjin u rridu naraw kif natu merba lil daw in-nies li qegħdin jaħarbu eh, minn daw il-postijiet ta' gwerra. Grazzi. Mrs. Bizzotto. Eh, eh, signora Bizzotto, għandek blue card. Missur Eseric, taċċetta l-blue card? Iva. Missur Eseric? Grazzi. Taqbel mija jili dar reati kriminali terribli li jina bħala raġel għalija din hija ħaġa emozjonali biex li nis emozjonali li nisma xed jiġri, żgur l-aħjar mod biex nibdew niffaċċjaw il problema huwa biex ikonna iktar kontrolli mal-frontiera e, e, b'saħħithom biex inkunu nafu min min ikun dieħlu minnu ħireġ bejn il-pajjiżi tagħna. Is-sinja Bizotto tweġiba. Żgur li iva, irridu nikkontrollaw fil-frontieri tagħna dak li qed jitolbu ċittadini tagħna rid fuq kollox nevitaw li persuni klandestini jitilqu minn daw, min daw il-pajjiżi nejnu l refuġjati però ma nistgħux naċċettaw nagħtu meħba lil dawk li jaħarbu kollha kemm huwa mill-gwerra. Irrid ma nist irridu nejnu l pop lin-nies Afrikani hemmhekk. Irridu nejnuhom hemmhekk fuq dak fuq dik l-art. Grazzi. Grazzi ħafna. Grazzi. Inti kont fil-lista ta' Signor, inti kont fuq il-lista ta' ma kellek diġa ċans li titkellem ma nistax nagħtik opportunità oħra għal mistoqsija issa. Issa nagħti l-kelma is-sur Fontulis Sinjuri, memx dubju ta' xej li trafikat tal-bnedmin huwa rejat terrifikanti, situazzjoni terrifikanti, huwa bomba fl-Ewropa. Allura jrid ikun hemm sforz kontinu li nkollu għaddej mhux biss nikkontrollaw il-fenomenu ma biex nirratika kompletament. F'ħafna drabi nisa huma l-iktar affettwati f'daw il-prattiċi u hemm għad ta' każijiet differenti li li qed jidru li jinvolvu eh, ukoll eh, uffiċjali governattivi wkoll allura rridu nfixklu nerradikaw inħassru daw iċ-ċirkli ta' reat ta' krimini ma rridux noqogħdu nagħmlu kliem sabiħ, imma rridu naħdmu fuq l-implementazzjoni fuq livell nazzjonali biex kien hemm approċċ ta' tolleranza zero f'daw il-kwistjoni li jinvolvi eh, bażi verament ta' dritti tal-bniedem. Rridu nagħmlu pieni ħorox, sanzjonijiet ħorox kontra daw in-nies involuti f'daw l-attivitajiet kriminali qed nitkellmu għandek fuq trafikar ta' nisa jew ta' kull bniedem, grazzi ħafna. Grazzi, Presidenta. U issa għanna il-Sinjura Heid. Grazzi ħafna. Din id-direttiva li ġiet approvata fl-2011 fuq it-traffika ta' bnedmin tirrikonoxxi li hemm aspett speċifiku li hu relattiv għas-sess u hemm differenza bej irġiel u nisa. In-nisa tiġu l-iktar mill-quta apparagunati mar-rġiel f'dak li għandu x'aqsam mas-sess li huwa l-forma l-iktar komuni ta' trattament ta' bnedmin li inkludit u l-maġġoranza huma nisa u tfajliet. Il-maġġoranza tagħhom jiġu medda li jiġu mibjuwajn li jkun hemm jidħlu fis-suq ishom kienu prodotti ma nistgħux nagħlqu għajnejn għal dan, allura nis il-Kummissjoni qed titlob lill-Stati Membri eh, biex biex jitlu għal dawn Eh, eh, biex jikontroll l-attivitajiet u importanti u imperattivi li nġibu l-istati membri abbord fuq din il-ġlieda. It-traffikar ta' bnedmin u għallar forma ta' kriminalità ta' kriminalità f'dan is-seklu għax jikisru il-ħajjiet, speċjalment tfajlit u bniet. Grazzi ħafna li jmiss. il kellim li jmiss u urġentament neċessarju natwalizzaw bil-statistik, naraw l-statistika tal-2012 li ħarġet mill-Eurostat, il-situazzjoni ekonomika f'diversi pajizi aggravat imma u koll hemm distabilizzazzjoni tal pajizi mill-pajjiżi Afrikani u minn reġjuni oħra u din il-forma ta' kriminalità hija l-iktar ħaġa krudila. Fl-2012 64% tal-vitmi ta' dal traffikar ta' bnedmi kienu nisa u ħafna minnhom kienu adolescenti u mbagħad 68% hija perċentwali enormi f'dawk li għandhom xaqsu vittmi ta' sfruttament sessuali. Il-konvenzjoni ta' Nazzjonijiet Uniti f'dak li għandu x'jaqsam ma' trattament ta' bnedmin u l-prostituzzjoni ecc. juri li hemm kollegament bej it-trattament ta' nisa u l prostituzzjoni u dan u ħaġa li aħna nikriminalizzaw kull dawk li jgħixu minn fuq il-sfruttament sessuali tan nisa Embrazzi President, e, eżis Presidenta, mal-Mediterran għaddej palissa l kazijiet ta' trattament tan u l-iktar vitmi huma nisa u dim daw it-traġedju li aħna nafu u li ġew strumentalizzati mill-medja hemm bżonn li nkunu alla biss jaf kemm hemm iktar każijiet ħafna man nisa emigranti li pereżempju jiġu sforzati biex jitilgħu fuq id-dajes fi stat ta' tqala u mbagħad jidħlu fil-Italja u fl-Ewropa. Min jaf kemm hemm trabi jkunu għadhom twildu li jmutu u l-itzma tagħhom jintremew il-baħar mal-menu 30.000 eh, eh, traffikanti li jiexu minn fuq daw il-vitmi mal-Europa u dinja eh, attività ekonomika li hija illegali. Allura, dan huwa il-biznis illegali u hemm bżonn irradikaw x'inhu mal-miżuri konkreti li intom taħsbu bħala Kommissjoni għandkom tużaw biex biex biex tfixklu din il-problema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 eh, sia molto importante questa sollecitazione. Naħseb huwa importanti ħafna illi aħna nitolbu l-Kummissjoni b'dan il-mod biex tassigura l-Istati membri ikollhom azzjonijiet li jiġu verifikati sew. Aħna Parlament Ewropew għandna bżonn naġixxu iktar malajru b'mod iktar determinat biex nassiguraw id-drittijiet tal-mara għall-autodeterminazzjoni ikun wieħed mill-ikbar huwa wieħed ikun wieħed mill-iktar punti ewlenin fid-drittijiet tal-bniedem fl-Istati Membri. Il-kwistjoni tal-edukazzjoni u kwistjoni ta' sessualità ġew msemmija llum dan huwa marbut ma' dak li qed niddiskutu llum. Ma naħsibx li inti tista' li kolna edukazzjoni propja ħaġa importanti ħafna. Mana, 68% tal-vitmi huma nisa, imma xi ngħidu? Għat tal-bit sessuali ta' dawk li jużaw in-nisa, speċjalment l ġil Képviselő asszonynak adok szót. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Λόγω της Grazie, President, minħabba τη situazzjoni. Nishtiq namme komment speċjali. Στοιχείο. Στην έκθεση που ετοιμάζω si λογαριασμό e e fam. Għanna statistika u il-rapport fu għajnuna eh, domestika b'dispaċin il-nota li b'mod ġenerali f'dan il settur partikolari għanna nis il li juma fitmi ta' trafika uman tal-bnedmin. Nies li mingħajr ma jkunu jafu b'xi mod kellhom rwol f'dan din il-katina ta' sektwila ta' traffika ta' bnedmin li jħalsu traffikanti biex jitrasportawu minn posta liħor. Issa, issa, il-Kumitat anzi l-Kommissjoni x'inhi tagħmel biex tipproteġi dawn l-individwi li l-parti l kbira tagħhom huma nisa għal darb'oħra aħna tinsibu lil nfusna wara l-iżvilupp ta' noqgħod nkaxku saqajna u niġu wara l-iżvilupp ta' li huwa għaddej bħalissa biex aħna niffaċċjaw dil kwistjoni ta' traffikat ta' bnedmin ovvjament l-istati membri huma responsabbli wkoll għax ippermettu il-politiki tal-Unjoni Ewropea biex ikunu sempliciment dak li huma paradossical u ipokriti f'dak li għandu xaqsamma eh, traffikar ta' bnedmin l-Unjoni Ewropea tidher ħarxa ibsa meta tiġi għas-sanzjoni u l-pieni ta' traffikar ta' bniedem fuq in-naħal waħda, fuq in naħa l oħra tala il-frontieri ta' kanali legali ta' traffikar u li taqbel fit traffiktejn fit traffikar biex in-nies jiblu minn posta liħor. Jiddispeċini ma l-Unjoni Ewropea sfortunatament għenet biex jixtered da traffikar b'mod negattiv ħafna tartwis li, li niffaċjaw u nikkontrollaw di situazzjoni din għal mis-sozjali għanna niffaċjaw. Irrid tkun hemm revizjoni immedjata tal-frażi tal miżuri liġi ta' dottati liġi ta' dottata f'dak li għandu xaqsa mal-2012-2016 u irrid ikun hemm koeżjoni min-naħa tal-Istati membri wkoll fil-leġiżlazzjoni li implementazzjoni li ikun hemm analiżi speċjali fuq il-fenomena biex għal darbohra ma nkunux sempliċement qegħdin namlu ta' osservaturi għal di drama u intefa għal mikrofonu għal-kellim. U ġiet wassalna allura għal dar round ta' kelliema individwali. Issa nibdew il-kaġdija, ħan niprofaw natlu kemma il kulħadd, ma tani ifisser li tridu tirrispettaw strettament il-ħin. Inkella jekk le nitfilkom il-mikrofonu u nitfilkom wara minuta. Isma komodini. Grazzi. Grazzi nirringrazzja l-Kommissjoni ta' dak li qed jagħmel f'din is-suġġetta da suġġett direttiva għandha bżonn iktar għajnuna mill-Istati Membri u għandna bżonn assiguraw li l-vittmi jiġu protetti kif suppost biex jagħmluha possibbli biex jesponu jikxfu l-kriminali. Il-ġilda tagħna mhix mill-vittmi imma ma' traffikanti u dak li jgħinuhom il-ġida tagħna wkoll jatit titmur kontra eh, il trafikanti permezz tal-internet li jużaw dan il-mezz. E għanna bżon indirizzaw ukoll kapaċità ta' dawk li jaħdmu fl-erjas ta' governanza amministrativa eh, eh, li jiġu f'kuntatt mal-vitmi biex huma wkoll jkunu jistgħu identifikaw kwistjonijiet ta' trafika ma nistgħux ninsew ukoll nindirizzaw in-negozju li jibbenefika minn da kollu. Grazzi ħafna. Issa s-Sinjura Mizzi. Il-traffikar tan-nies i problema gravi u allarmanti. Eluf ta' u huma mibju għalejn jew ġew l-Ewropa kull sena u mġela jaħdmu b'mod indinitus. użati għat traffikar illegali ta' organi u għal adozzjonijiet illegali. it-traffikar ta' nisa u tfal għal skopijiet ta' esploitazzjoni sesswali mhux biss qed iżdied iżda saret l-akbar skop għat traffikar tan-nies issa kif qed nitkellmu nisa u tfal qed jgħixu fi skjavitu f'dejn it-traffikanti kif ukoll qed jitilfu ħajjithom b'mod l-aktar indinjituż kiefer. traffikar tan-nisa mhux aċċettabbli traffikar tan-nies hu mod modern ta' skjavitu u delitt kontra l-umanità u ksur fondamentali tad drittijiet tal bniedem għal dawn ir-raġunijiet u elf oħra nixtieq nappella lill-kummissjoni u lill-membri stati biex ikunu sodi fuq dan id-delitt. iridu jieħdu konsiderazzjoni li hemm problema ta' gender f'dan kollu u l-akbar vittmi huma n-nisa u t-tfal. dan qatt m'għandu jkun aċċettabbli η εμπορία και η παράνομη διακίνηση ανθρώπων είναι έγκλημα και ως τέτοιο πρέπει να τιμωρείται. Έχει... Traffikari għarejat li jirem bżon jiġi kontrollat. ħa dimensjoni differenti ħafna u issa bil-mewċ ta' migrant li jatna naraw issa u rridu nifacċaw flimkien eh, ma' ċirki differenti ta' traffikanti illi huma attivi fit-Turkija bħalissa għax għal refugjati li jmorru fuq il-kosta tal-Asja Minuri biex jipruvaw jaqsmu leġew għal gżejjer ġew. Kien hemm trafikanti involuti u fuq in-naħa tal-gżira Grika ta' samu semmeluf ta' refuġjati li qegħdin jiġru min-naħa l-oħra u hemm mod organizzat ħafna ta' traffika ta' bnedmin, anka u dajes minajr life jackets u u għat din, din l-organizzazzjoni kollha ta' traffika ta' bnedmin u waqaf il-mikrofonu u jkellim li jmiss, il li jmiss. Grazzi, Signora Ċer, traffikar fi bnedmin, fi traffikar ta' bnedmin u hija waħda mill-iktar forum serji ta' ksurijiet ta' drittijiet tal-bniedem u dan naraw ta' kuljum. Traffikar ta' bnedmin fil-fatt huwa fatt fej n-nisa jkunu l-iktar vulnerabbli meta niġu għal dal-fenomenu u dajuri li hemm ħafna ipokrisija meta niġu għal dit ta' dis-sitwazzjoni tkellimna fuq l-applikazzjoni ta' liġi tal-Unjoni Ewropea, l-aħħar il-ġbiraħ tkellimna fuq ukoll fuq eh, minn xi xajt jaddu nisaw tfajliet, regoli tal-Unjoni Ewropea, sfortunatament mhux qed jiġu applikati mill-istati membri kollha xi wħud biss eh, dawru għom fil leġislazzjoni nazzjonali tagħna tagħhom għalhekk jiena nixtieq nati suġġeriment eh, għall-approċ tal-Iskandinavja eh, f'dan il-rigward li qed juri il-punti vantaġġi tiegħu. Il-kellim li jmiss. Grazzi ħafna qed niddiskutu eh, problema li ilha ħafna skjavitu u esploitazzjoni sessuali f'dinja fejn għandna numri vasti li huwa ambjent perfett bħalissa li għaddejjem minnu biex daw in-nies li jirnexxu u għandna bżonn verifiki u kontrolli ibsin fuq il-frontieri u pieni daqshekk ieħor ibsin. Għandna bżonn kooperazzjoni bejn stati membri sovrani biex eh, niġġieldu dan il-kriminalità il-verità li dritt li stat ta' dritt tal-Unjoni Ewropea, speċjalment dik internazzjonali, issir aħjar permezz ta' kontrolli effettivi fuq il frontiera għandna obbligu lejn daw in-nies, lejn daw is-sinjuri nisa u tfal li qed jiġu traffikati b'dan il-mod da' dil u nagħmlu mill-aħjar biex nagħtuhom futur aħjar. Grazzi. Grazzi ħafna il-kellim li jmiss taħt keġdijaj. Ja, iva, samozřejmě souhlasím. s... tal-li tajtni l-mikrofonu, Iva. Naqbel jena li din l-imġiba vera orrendi kontra nissa għanna nikondannawa kemm jekk qed nitkellmu dwar it-traffikar tan-nisa jew il-prostituzzjoni dan l-sir modern l-isfruttament online in-networks ta' kontrabandisti dan huwa disgustanti hemm xi kollegi imma li qed jitkellmu dwar is-solidarità eh, Ewropea lejn il-migranti. Dalodu kont vera sorpris nara r-riżultati tal-voti fuq il-rapport eh, Keller u eh, li hemm ħafna kollegi li ma poġġafx anka xi kollegi nisa mill-grupp tiegħi stess li jitkellmu dwar is-Solidarjetà Ewropea ma appoġġawx dan ir-rapport. Eh, mela vera mikrokrazija hawnhekk kif nistgħu nitolbu għal solidarjetà Ewropea ma mbagħad ma appoġġawx dak li kien meħtieġ sabiex jgħin lil dawk li kienu vittmi tal-dana stess. Iva, Gazzi, President, Kummissarju, kollegi, ikollna nammettu li mannix aħna ċifri ċari fuq it-traffikar tal-bnedem kif smajna minant eh, il-rapporter ċifri u maqola minn dawk li nafu għax il-vitmi u ma' jibżaw jitkell. u għanna bżon għalek naraw kif mux bisamlu l-monitoraċ ta' situazzjoni ma rridu simbu soluzzjonijiet sabiex nħarsu l-vittmi. Irrid ikollna iva l-monitoraċ ma dana mux bizzejiet irridu aħna nsibu soluzzjonijiet għall-eruq tal-kawzi. Irrid ikollna miżuri u sanzjonijiet għal dawk li qed e, jgħinu sabiex isir e, traffikar tal-bniedem dan huwa rejat u rrid ikollna miżuri ġodda sabiex innaħkum din il-vjolenza uh, eh, vera ħasra li qed imorru lura għall-iskavitu. Forsi kummissarju tista' tgħidilna li ma stati membri għadhom ma notifikawx dwar l-implementazzjoni. Grazzi ħafna sur Stripek. Grazzi ħafna. Grazzi. Kummissarju, it-traffikar tal-bniedem, ksur id-drittijiet tal-bniedem kif ukoll forma ta' kriminalità organizzata manna nindirizzaw forum ġodda ta' traffikar inklusi l-ommijiet sarigit. U aħna t-nitkelmu dwar forma ġdida ta' il-sir li eh, u koll dana qed jiġi mobbi taħt id-dritt li n-nisa għandhom ikollhom it-tfal. Mbagħad dwar it-traffikar tal-organi ta' tfal tfal mejta jew dawk abortati u rridu jisiru l-investigazzjonijiet tal-NGOs li qed jappoġġawhom u jiena napponi għal kull tip ta' finanzjament ta' dawn. Il-Kummissjoni Ewropea l-Gwardjani ta' Trattati ma tistax tal għajni għal dawn il-pratiki. L-Unjoni Ewropea ma tistax tippermetti li dawn il-violazzjonijiet ikomplu jisiru. Grazzi ħafna. Kellim li Sur Franzalico title president l-ewwel naddu il-kol mikrofonu l-Sinjora Post għablek, ġviri. Grazzi ħafna Sinjora President, mela, kieku jiena kont vittma ta' traffikar tal-bniedem, kull darba jispiċċaw jistu naħseb. naħseb u ħafna rijati li siru kontra l-istess eh, vitma. Dawn l-affarijiet mhux qed jsejru f'vacuum imma fis-soċjetà tagħna, soċieta li qed tippermetti dan kollu. Għalhekk vera nilqa l-proposta tal-Kummissjoni imma irrid ikollna valutazzjoni dwar kif qed jiġu implementati dawna mal-istati membri u jekk jinkisru ir-regoli u l-liġi e, nista joddu l-ura mill-li jirrapporta u r-rajat għax ma jafux jek se jieġu protetti u le fil-proċedura ġudizzjarja u Irrid ikun hemm ukoll permess ta' residenza permanenti u e, u permess li jrid ingħata lil min jirrapporta dawn it-traffikanti. L-Onorevoli Folta, sfortunatament jiena ma smajtek xe tajjeb. Grazzi ħafna. It-traffikar tal-bnedmin eh, senjuri dan aksur serju ta' ġittijiet tal-bnedem kif ukoll forma serja ta' kriminalità organizzata li rridu nirġildu kontrija. E, nisa, it-tfal, il-bniet, il subien l-ġil, dawna jirrekjedu jitolbu apport speċifiku skont il-ġeneri. Irridu natu priorità l-drittijiet tal-vittmi ta' traffikar tal-bnidem kif ukoll ħtiġiet speċifiċi tagħhom. L-approċċ tagħna bażat fuq id-drittijiet tal-bniedem irid jiskorreġixxi il-forum kollha ta' traffikar inkluż għal finijiet ta' sfruttament sesswali l-iktar forma komuni ta' sfruttament u jrid ikun hemm l-involviment tal-partijiet interessati. Sabiex nagħmlu hekk l-istati membri rridu jħarsu l-diskadenzi ta' konformità u l-Kummissjoni għandha tevalwa mill-aktar biss possibbli il-kemm qed isiru b'mod xira u jiġu implementati sewwa l-leġislazzjoni mill-Istati Membri. Grazzi ħafna Sur Forzoliko għalhekk nistgħu u l-proċedura catch the eye u se ngħaddi l-mikrofonu lill-Kummissarju Avramopoulos. Grazzi ħafna, Senjora President. Iva permetti li nibda punt li huwa iktar ġenerali qed nara jiena li xi membri onorevoli ta' dan il-Parlament qed jużaw kull opportunità sabiex jattakkaw E, forsi l-ikbar kizba tal-Unjoni Ewropea il-libertà ta' moviment f'Ewropa mingħajr frontieri eh, e, interni, skużawni. Mela, ħanerġa' ngħid li Schengen parti mis-soluzzjoni u mhux il-problema. Schengen mhux il-problema. Billi nużaw ir-regoli ta' Schengen Mbagħad nistgħu nkunu iktar effiċjenti sabiex nikkontrollaw il-frontieri tagħna. Issa se nifoka fuq dawn il-kwistjonijiet li ġejjin. Kollegi, nixtieq nirringrazzjakom għal dan id-dibattitu iva kien qasir imma kien fih ħafna punti ta' sugu. Aħna ovvjament għandna l-istess opinjoni il-kwistjoni tal-ġeneri vizavi traffikar tal-bnedmin irrid jiġi konsidrat. Ħan irrepeti l-affarijiet b'mod ċar ħafna it-traffikar huwa rejat kontra id-drittijiet tal-bniedem kif huwa espress fil-Karta Ewropea Drittijiet tal-Bniedem. Għatem ħafna vittmi ta' traffikar li vera mhux aċċettabbli. Sinjura Bjerk, kif inti stess taf il-kriminalizzazzjoni ta' l-utenti ta' servizzi li jafu li jużaw u jisfruttaw il-vittmi ta' traffikar dan huwa konsidrat bħala miżura sabiex it-talba tintaqqas fi direttiva l-kontra traffika. Din id-direttiva tħeġġeġ l-istati membri sabiex jikkonsidraw il-miżuri sabiex jagħmlu reati l-użu ta' servizzi jekk jek dawn il-persuni jikunu jafu li vittma ta' traffika. Ġifiri, direttiva ma tobbligax l-istati membri sabiex jagħmlu reati l-utenti ta' servizzi ta' vittmi li eh, jafu li qed jagħmlu hekk li dan qed jobbliga biss li stati membri sabiex jikkonsidraw li jagħmlu rejjat u xi għet qed jagħmlu hekk imma kif diġà tilka aħna qed naħdmu fuq kif nistgħu innaqsu it-talba. L-Unjoni Ewropea diġà ħadet azzjoni b'saħħitha Għanna bżon aħna nevalwaw il-kizbit tagħna kif qed naslu lejn l-aħħar tal-istrateġija tal-Unjoni Ewropea għal kontra traffikar. Jiena lest li nagħmel iktar skambi magħkom u li nadottaw l-istrateġija l-ġdida is-sena li jmiss. Grazzi ħafna. La diskussione è chiusa.